Juri, jek forsi nista nitlobkom biex toqodu bil-qeda nibdew sessjoni tagħna, s-seduta tagħna. Ħudu postkom jekk joġobkom. Għax nibdew minn u 30 sekonda oħra. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego. Mela nkomplu bil-seduta tagħna eh, tal-Parlament sessjoni tal-8 ta' Lulju. Nixtieq nilqa' il-kulħat wara l-tala, nispera li kelkom opportunita biex tistru tistrieħu għax għandna ħafna xogħol dimna Issa ċerta informazzjoni li xtaqt n-tikom, jien nishtiq natira l-attenzjoni ta'kom għal-kas kas ta' Sakina, Madam Sakina eh, Aċani li ġiet kondannata għal-mewt fl-Iran. Skont l-informazzjoni li aħna għanna, il-Qorti Suprema qed jirrivedi il-kas eh, Signora Asjani eh, Sautu